Issa biex nipproteġu li ċittadini tagħna kontra teddidiet għas-saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna bl-intervenzjoni tal-Sinjura Damanaki wasanna fi tmim dan id-dibattitu ser nivvotaw fuq dan il-punt namluħ għada f'nofsinhar. Naddu sal-punt li jmiss il-rapport estrela dwar it-naqis l ingwaljanza fis-settur tas-saħħa. Tlet minuta s-Sinjura Estrela. Grazie ħafna, Sur President, permettu li nibda billi nirringrazzja Ix-Shadow Rapporters għal kooperazzjoni għax-xogħol konġunt li sar. Xtaq nirringrazzja il- Komitata għal nisa, komitata għal suq intern, il-kontribuzzjoni ta' daw żewġ komitati kienu Eh, ta' valur eh, importanti. Id-diżegwaljanzi e ivarja minn pajsa li minn reġun għal reġun u ma marbuta flimkien minn kondizjoni ekonomiċi u soċjali u jistaw imorru għallar minħabba effetti kulturali u effetti marbuta ma' sessi. Diżugwalanzi fis-saħħa mhumiex marbuta biss ma' aċċess għal servizi tas-saħħa ma' wkoll ma' fatturi differenti pal kondizjoni ta' ħajja, kondizjoni fid-dar, edukazzjoni, tħul u stil ta' ħajja. Minkejja li sar progress, xorta waħda hemm diżugwaljanzi kbar fis-27 stat membru. Per eżempju, skont Eurostat, fl-2007, l-aspettativi tal-ħajja ma' twelid kienu jvarjaw b'14.2 il-sena fl nurpea fost l-irġiel u 8 snin punt li ta' nisa Is-saħħa u l-aspettativa tal-ħajja huma marbuta mal-kondizzjonijiet eh, soċjali u faqar u meta il-faqar norbtuħ ma' vulnerabilità oħrajn pal tfulija, xjuħija, diżabilità, jew li wieħed ikun parti minn eh, grupp minoritarju, iż-żieda ta' riskju ta' saħħa jiżdied, diżugwalanza fil-livell ta' saħħa jistgħu jibdew ma' twelid u anka jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra għal daqstant din hija kwistjoni importanti u imma importanti li nsibu soluzzjoni f'kuntest preżenti ta' kriżi ekonomika l-affarijiet sejrin aktar għallar u għacċar li kriżi kellha impatt konsiderevoli fuq servizzi tas saħħa f'ħafna stati membri kemm fil-provvista u d-domanda. Minnaħa tal-provvista il-kriżi tista' twassal għal tnaqqis fl-ispiża fos saħħa pubblika fil-waqt li fl-istess ħin dan iwassal għal żieda fil-domanda fuq il-servizzi ta' saħħa l-kriżituri illi l-egoizmu ta' ċertu nies eh, jirbaħ fuq kollox u qed naraw diżugwaljanzi komplu jikbru bej il-fqar u l-onja u l-kriżi tista' tkun opportunità wkoll sabiex niġġieldu dawn id-diżugwaljanzi permezz ta' miżuri illi eh, jindirizzaw aktar eh, il-problema u li ġibu maħħom aktar bilanċ. Jekk komplu ma naġiċu xie diżugwarenzi komplu jizdidu u Diżuguranza twassal għal soċjetajiet zbilanċati. Ħafna stati membri fil-programmi tal-kupru tagħhom inkludu miżuri bilan illi taffu l-impatt tal-kriżi ekonomika fis-settur tas-saħħa. Investew fl-infrastruttura, provaw jottimizzaw il-finanzjament u strutturaw mill-ġdid, organizzaw mill-ġdid is-sistemi tas-servizzi tas-saħħa. U importanti ħafna li tnaqqis tal-inugwaljanza titqis bħala priorità f'kull livell politiku possibbli. Għal daqstant jiena nappoġġa proposti tal-Kommissjoni madankollu xorta waħda xtaqt nitkellem dwar xi elementi fir-rapport tiegħi, partikolarment dawk li għandhom Milan illi janalizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni jgħixu fil-faqar zvantaġġi għal komunitajiet ta' immigranti, speċjalment dawk irregolari u anka minoranzi etniċi, persuni b'diżabilità, persuni anzjani u eh, tfal foqra. Nixtieq nara miżuri bilan li ntaffu l-impatt tal-kriżi fuq is-settur tas-saħħa permezz ta' investiment fl-infrastruttura. U importanti li niżguraw kondizjonijiet aħjar ta' saħħa tfal u nisa tqal u wkoll il-fondi ta' koezjoni, il-fondi strutturali għandhom jappoġġaw fatturi illi jgħinu nġildu diżugwaljanza bżon nibnu ġejjieni aktar ġust għad ċittadini tagħna. Grazzi, Sinjura Estreja. Għanna dissa kellima fuq il-lista tagħna u ser naplika l-istess regola pa' dibattitu ta' qabel. Probabilment għax għada għax il-fatt li għada l-ġurnata dinija għanni sanna tant nisa jipparteċipa fi dibattitu l-lum. Għanna disa kelli ma nibdew bis Sinjora Rojtova u minuta bis nippermettilkom titkellmu, grazzi. Dziękuję pane eh, predsedajci. Eh, Grazie ħafna, Sur President, Senjuri, fl-aħħar snin konna involuti b'mod attiv sabiex nappoġġaw mediċina innovattiva. Stant jina nappoġġa dan ir rapporti li foka fuq gruppi vulnerabli u l-aċċess għal kura tas saħħa specialment prevenzjoni madana kollu. F'ħafna aspetti il-rapport il fil-proċess ta' sussidjarjetà u kol ma nappoġġax punt 25 għaliex abbord m'għandux ikun metodu ta' kontroll ta' tqala fuq 26-59 nikkonsidrawhom kontroversjali. Xtaqt ukoll nirrimarka illi hemm differenzi kbar fl-aspettativa tal-ħajja fl-Stati Membri u dan minħabba il-livell ta' kura tas saħħa fil- f'opinjoni tiegħi hija u għal livell ta' ħajja u anka l-rata ta' żvilupp tal-Istati Membri li kollhom impatt qawwi f'dan ir-rigward. U dan jista' jinbidel permezz ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, sur President. Il-kriżi ekonomika finanzjarja preżenti affettwat bil-kbir is-settur tas-saħħa. Xi stati membri deċidew li jgħalqu l-isptarijiet li nsibuhom e, firħu l jew li e, eh, jindirizza l-problemi ta' komunitajiet żgħar qed naraw persuni li kollom jivvjaġġaw għal sejat u sijat biex ikollom aċċess għal kura u l-dizogwaranzi fis settur tas saħħa nsibuhom għom fil-stati membri u anka bej stat membru ieħor it-naqis tal-budget tal-programmi ta' kura tas saħħa nazzjonali jipperikolaw trattament effiċenti tnaqis fis-sussidi fissu li ċertu pazjenti ma jistgħux ikomplu bit-trattament tagħhom. Diżugwarjanzi fil-sistemi Ewropej iġġalu l-ħaddima fis settur tas saħħa jemigru pajjiż li jħorsa sabiex jagħmlu xogħolhom kif suppost. Grazzi ħafna. għafi għerejdu. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-preżent bil-politika ta' austerità illi għandhom lan illi jnaqsu l-ispiża pubblika speċjalment fis-settur tas-saħħa qegħdin inżidu diżugwaljanzi fl-Ewropa. Biex innaqsu d-deficit budgetarju edin inżidu l-piżijiet u s-settur tas-saħħa. U persuni qed jaraw il-mediċini tagħhom qed jolew fil-prezz. U trasport għal sptarijiet f'żoni fejn m'hemmx trasport eh, pubbliku qed iżid l-ispejjeż għal persuni foqra. Dan qed iseħħ pajjiżi wkoll fil-Portugal ċittadini bidħul baxx qed ikollhom aktar diffikultà sabiex ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa daqstant, Sinjor Kummissarju, il-kliem mhumiex biżejjed. Is-Sinjora Zaborska. Perdon, la Signora Sinclair. La Signora Sinclair. Signora Sinclair. Thank you. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kurata s-saxħa, ovvjament, għandha tkun l ewwel priorità tal-kull stat ta' membru. Imma hawnhekk nafu li hawnhekk din il-Kamra t-tamel rġiet għal pajjiżi kollha tal-Unjoni, imma kif naraw mill-London Times il-bira naraw x'kienu ma l-benefiċċji tal-MPs. U s-Sinjura għed qed titkellem fuq il-tnaqqis tal-budget u kemm dawn iġibu ktar inigwaljanza imma l-MPs u tal-Unjoni Ewropea ħadu 36% zieda il-jużawom għal trattamenti anti-aging, termospas, etc. Imma għandna statistika oħra importanti fir renju Unit, it-trazzat tal-IVF jista' jingħata biss lil darba lil mara imma lill MPs dan jingħata darbtej. L-ugwaljanza fejn qiegħda dawnek. Grazzi ħafna. Il Sur President, Sinjura Komissarju, kull persuna hija unika kulħadd għandu prioritajiet u modi ta' ħajja differenti. Imma kulħadd jipprova jitejjeb il-lajxin tal-ħajja tiegħu u din ovvjament iġib l-ekonomija l qudiem Jekk aħna nitkellmu fuq is-saħħa qed nitkellmu fuq in-nies għax meta n-nies qed ikunu batu kulħadd ibati l-istess Birovnanie Iġifiri, mandu xaqsam xej mal-ekonomija. Jekk aħna rridu nitkellmu fuq il-valuri, il-dritt tal-abort li nsibu fil-rapport qed jimmina dawn il-valuri. Il-fatt li nifinanzjaw l-aborti u kol mill-mezzi pubbliċi qed ikompli qed ikompli jara s-sitwazzjoni Sur Peredo. Grazie ħafna, President. Kollegi, għaldar naraw li għal darboħra fl-Unjoni Ewropea hemm diżigwaljenza fil-qasam tas-saħħa, servizzi għal kura u anki għal fatturi soċjali li jitolbu li nagħtu risposta iktar kompluta. Dawn id-differenzi ħafna drabi ma nistawx eh, nevitaw imma mhumiex ġusti għax ovvjament ikun hemm ċertu elementi diskriminatorji anki il-fatt kemm jistgħu jħallsu n-nies Dawn id-diżugwaljanzi fis-settur tas-saħħa għandhom jisiru eh, priorità bażika fl-Ewropa. Ġifiri f'kull linja ta' politika tidħol il-kura tas-saħħa anki l-aċċess għal kura għal kulħadd fil-xhur li ġejjin il-Parlament Ewropew se jerġej jitkellem dwar reviżjoni tad direttiva dwar il-rikonoxximent u eh, kif jiġu rikonoxxuti il-kwalifiki. il kwalifiki Dan għandu jgħin u kol fil-direzzjoni tajba għal inqas ugwaljanza. Ma jkunx hemm iktar diskriminazzjoni. Issa il-Sinjur Kelly. President, għaw xie aspetti għawnek, u nishtiq nejt li biex biex neħu l-nuqqas ta' gwaljanza fi settur tas saħħa u li naraw li n-nis ikunu ktar b'saħħithom. U numru ta' kollegi, primkim eh, miegħi għaddejna dekjerazzjoni bil-miktub fil-Parlament. Ġifri sabiex 100 miljun eh, persuna fil-Unjoni tkun iktar attiva fil-Unjoni. U naraw x'se jiġri minn din dikjerazzjoni Nixtieq ngħid ukoll li f'pajjiżi għanna eh, govern ġdijt li PP u soċjalisti u priorita għalijem hija l-assikurazzjoni tas-saħħa. Ġifieri sabiex il-pazjent ikun jista' jsib il-kura imma eh, ikollu ukoll aċċess U naħseb li jekk jirnexxilna namlu dan inkunu sejrin tajpe biżajna kollox fuq il-mudell tal-Olanda. Grazzi ħafna Sinjur Kelly, issa imiss is-Sinjura Kadenbach. Sur President, Sinjura Kommissarju l-lum qed nitħattu dwar kif sen intaffu l-inigwaljanzi fis-settur tas-saħħa. <laughs> Din hija xi ħaġa ambizzjuża għax dak li qed jiġri verament fl-Ewropa hija li dawn il-nuqqas ta' gwaljanzi qed kull ma jmur qegħdin jikbru għax għanna problemi anki fis servizzi diretti li qed jinqataw, qed nitkellmu fuq in-normi li qegħdin jitbaxxaw l-aċċess għat-taħriġ. Xinu ma l-intoppi li qed niffaċċjaw? Qed nitkellmu fuq problemi soċjali u daw norbtu norbtuhom ma' problemi ta' xogħol ta' taħriġ Bżonn ukoll li fuq livell Ewropew għal budget irid ikun hemm iktar konsolidazzjoni, anki il-budgets nazzjonali għandhom x'jaqsmu ma jekk illum ma ninvestux fl-edukazzjoni u fis-saħħa illum se jkollna iktar konsekwenzi żiena l qudiem Grazzi ħafna l-kollega li jmiss. Grazzi ħafna l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa huma sfida kbira għal koeżjoni soċjali, drittijiet tal-bniedem u opportunijiet indaqs. Għalhekk is-saħħa għandha eh, tidħol f'kull politika tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jridu jinkludu prinċipji ta' saħħa f'kull tip ta' politika, f'kull settur sabiex inaqsu dawn l-inugwaljanzi u dejjem ikun hemm protezzjoni tas-saħħa aħjar. Jiena nipproponi bżonni li jkun hemm ċertu indikaturi sabiex nimonitoraw il-settur tas-saħħa u anke l-awtoritajiet jkunu jistgħu jużawhom biex itejbu s-sistemi tas-saħħa. Naħseb li parti mill-isforzi tagħna biex insolvu dawn il-problemi fil-settur tas-saħħa hemm bżonn li jkollna mekkaniżmu strateġiku tal-ippjanifikar inkwantu għal xogħol sabiex il rekrutaġġ ta' eh, nies li jaħdmu f'dan il-qasam ikun l-aħjar wieħed possibbli. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kelima sur Luan. Grazzi ħafna il-WHO eh, tgħid li l-alkohol it-tipjib se jġibu 70% ta' sal-2020 ta' min imut qabel iż-żmien sa' dan iż-żmien. Il-fatt li hemm rabta diretta bejn is-saħħa tal-popolazzjoni u anki l-kondizzjonijiet soċjali juri li aħna m'għandniex l-istess aċċess għal servizzi bażiċi dan l-ugwaljanzi fis-settur tas-saħħa mhix riżultat ta' xi għażla waħda biss. Imma huma eh, mhux ġusti u nistgħu nevotawhom il-qafas tal-budget tal baġit eh, tal mill 2007 u l-2013 jgħid li eh, s-saħħa tkun wieħed mill-10 prioritajiet ftit imma meta nitkellmu fuq l-istrateġija tal-Unjoni tal-2020 hemm bżonn ikuna indikaturi li jikkonsidraw il-diskriminazzjoni li anki tkun skont l-età. Grazzi ħafna. Issa bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu nisimgħu bekk is-Sinjura Damanaki biex talaqa u tirrispondi lil kelliema differenti. Il-Kummissjoni grata ħafna li dan il-Parlament għax xogħol li qed jagħmel sabiex jgħinna biex innaqsu l-inigwaljanza f'settur tas-saħħa anke biex jilqa' rekomandazzjonijiet. Jiena nixtieq mod partikolari nirringrazzja l-Sinjur Estrela, rapporteur, rapporter għax veru impenjata għal eh, eh, dan ix-xogħol il-fat li jem diskrepanzi bejn il-pajjiżi, bejn il-reġjuni, bejn minu fqir u minu ktarani, il-minoritajiet, ovvjament dan jaffettwa fl-ħar mill-ħar kull stat membru u naraw f'ħafna pajjiżi hemm iktar u iktar diskrepanzi. Jiena fuq dan il-punt nixtieq verament nitkellem eh, bċertu onesta. Issa qed naraw xej qed kienu verament il-konsekwenzi tal-kriżi ekonomika, qed naraw ġifiri fil-qasam tas-saħħa, qed nifmu x'inhuma l-effetti tal qat tad-deficits, ġifiri r-riskju ir-riskju li naraw huwa li l-affarijiet imorru għall Innaqsu dawn l-igwaljanzi huwa importanti għacċittadini ċittadini u anke għall-irkupru ekonomiku tal-Ewropa. Din hija sfida kbira kif qed jgħid tajjeb ir-rapport tal-Parlament jirrikjedi xogħol eh, f'kull settur ta' governanza u anki f'kull settur ta' politika. Ir-rapport jagħti edejja tajbin għal ġejjieni intom qed titkellmu fuq il-promozzjoni, il-preventive care u anki s-servizzi ta' saħħa li jkunu tajbin. Intom tkomplu tenfasizza fuq il-fatt li rridu nqogħdu iktar attenti għal gruppi vulnerabbli nużaw teknoloġiji ġodda, telemedicine, Schengen, per eżempju, sabiex innaqsu l-inigwaljanza fis-settur tas-saħħa. Il-Kummissjoni taqbel perfettament ma tħassib ta'kom. Intom u koll tkellimtu dwar il-nuqqas ta' gwarjenza bejn is-sessi u koll bħala eh, raġuni jina naqbel u koll fuq dan ma'kom. Għalhekk il-Kummissjoni edha bis-saħħa qed tkompli bil-programm tazzjoni sabiex tnaqqas l-inigwaljanzi ġifri skont il- komunikat dwar solidarità u s-saħħa qegħdin nippruvaw naħdmu f'linji ta' politika differenti u anki permezz ta' sħubija mal ispitati membri u ma' minn interessat. Sabiex partnership bħal dan ikun verament jaħdem, l-istati membri qegħdin jibdew fuq azzjoni konġunta li ovvjament il-flus ġejjin mill-programm ta' saħħa tal-Unjoni dan jinkludi xogħol impact assessment fuq l inigwaljanzi il-Regional Incentive Networks u anki stakeholder initiatives. Ix-xogħol fil-linji ta' politika differenti ovvjament jibda biex xogħol tagħna fis-settur pubbliku fuq il-kontroll tat tipjib, il-mod ta' kif niklu anki kif nixxieħu iktar b'mod iktar tajjeb iktar san, imma ovvjament fil-qasam tax xogħol, ir-riċerka, l-agrikoltura, il-politika soċjali u politika reġjonali. Ovvjament ma rridux nifuqwaw hemm bżonn iktar xogħol. U dan mhux se jsir minn lum għalada dan ix-xogħol u naraw l-effetti tiegħu irridu neħdu ħafna żmien. Imma naħseb l-imkien nistgħu naslu u għandna naslu. Hemm bżonn li namlu differenza, differenza tangibli sabiex l-Ewropej kollha ikunu jistaw għal inqas jgħixu uh, u jkunu f'saħħithom. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. bekk nifqu fuq dan il-punt, il-vot, il-mozzjoni, il-rezoluzzjoni u kol jittiħet għada f'nofsinhar. Issa nkomplu fuq il-punt li jmiss fuq l-aġenda